nifotaw fuq il-minuti tal-bira u testi li ġew adottati jekk għandkom xi kummenti x'tamlu, tista' tagħmluhom issa le mela il-minuti issa ġew approvati. Għandi